Thank you very much, Jude. Thanks very much. Um... Grazzi. Mela, sfortunatament il-shadow fuq dan il-fajl Mirjam Dalli talbitni biex naqra stqarrija. L-ewwel net Mirjam ridet tifraħ lir rapporter fuq ir-rapport għaliex uh, ikopri l-elementi l-iktar essenzjali tax-xogħol tal-Ombudsman għal 2015 u ħerqana illi taħdem Eh, ma'kom waqt il-negozjati li waqtom Mirjam biħsieba tisħa fuq ix-xogħol li għamel il-medjatur mod partikolari fuq trasparenza u drittijiet fondamentali. L-iktar inizjattiva importanti hija l-investigazzjoni lejn id-drittijiet konformità mal-drittijiet eh, fondamentali fir-rigward ukoll tal-fondi ta' koeżjoni fejn dawn il-fondi kienu qegħdin xi kultant jintużaw għal l-istituzzjonalizzazzjoni ta' tfal u persuni b'disabilità minflok ma jkun hemm kura mogħtija aktar fil-komunità f'dan il każ il-medjatur ta' leħen il dawk illi ma, ma jingħatawx l-opportunità li semmaw leħenom. U din tagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini għalhekk huwa importanti li nisqu fuq l-isforzi li għamlet f'dan ir-rigward il-xol tal-medjatur fil-protezzjoni tal-whistleblowers fl-istituzzjonijiet Ewropew kol ta' min is semmieħ Għawnek Mirjam tajt li permezz ta' investigazzjoni l-Ombudsman sabet li minn seba minn disa istituzzjonijiet li eh, għamlu l mistoqsijiet l-uffiċċju tagħha kienu għadhom ma konformawx ma l-obbligi ta' jannar tal-2014 biex idaħlu ir-regoli interni fuq il-whistleblowers Waħda mill-istituzzjonijiet li kienet għadha mhix konformi ma dan l-obbligu kien il-Parlament Ewropew u x-Shadow Rapporteur temmen li dinja xi ħaġa li għandna nisqu fuqha fir-rapport u nuru li aħna bħala kumitat qegħdin naħdmu fuq dan il-punt fil-ġimgħat li ġejjin ukoll. Grazzi is-Sur Terika Bras. Grazzi ħafna. L-ewwel nett irid ngħid li r-rapport huwa wieħed tajjeb ħafna dana rridu ngħiduh u eh, nifraħ li Sinjura Emily O'Reilly. Issa għandi xorta waħda ftit kummenti x'namel fir-rigward ta' trasparenza. Aħna jiddispjaċina li reading rooms edin eh, jizdiedu pal per eżempju fil-TTIP u fuq il-GMOs u dossiers oħrajn daka mhux se saħħaħ it-trasparenza imma ikkompli jostor il-realtà anki saħan sitra eh, il-deputati parlamentari ma jistaw ikunu jafu x'inhu għaddej. Umbat ħaġa oħra. l-ideja mhijiex illi ninformaw iċ-ċittadini dwar l-artiklu 51 tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali imma pjuttost illi ninterpretaw l-artiklu 51 b'mod anqas restrittiv. Aħna kena smiħ f'dan il-komitat f'Marzu li għadda. U lan aħħari ta' din l-interpretazzjoni il-ġdida għanda tkun Eh, l-eliminazzjoni ta' dan l-artiklu. Umbad fuq revolving doors. Irridu inku nizguraw li niprevjenu u nevitaw il-konflitt ta' interessi ma nistawx nkunu sodisfatti b'sitwazzjoni fejn persuna illi tagħmel żball u mbagħad wara tiskuża ruħa u tajt kemm jiddispjaċija. Le, l-ewwel id-dnub u mbagħad illi wieħed jissobih dan huwa proċessu u sekwenza li għandna nevitawa kemm jista' jkun fl-imġiba tagħna. Għaliex jekk ma jkunx hemm żball jew dnub ma jkunx hemm bżonn illi wieħed jissobih għalek hemm bżonn urġenti illi aħna nbidlu u nirriformaw il-kodiċi ta' kondotta tal kummissjoni u li nirrevedu il-kodiċi ta' kondotta kollha tal-Unjoni Ewropea. U f'dan il-kuntest naħseb illi għanna Uh, namlu il-kodiċi ta' nġiba amministrativa tajba eh, għandha tkun obbligatorja li ġdana wara kollox għandu xaqsam ħafna ma' xogħol illi tagħmel l-Ombudsman. Grazzi ħafna issa Eleonora. Iva, grazzi. Jiena nirringrazzja lil kollega Notis Marias għal uh, proposta tiegħu għaliex f'dan ir-rapport huwa jolqot fil-laħam il-ħaj u imu jisemmi dak li għamel għamel l-Uffiċċju tal-Medjatur Ewropew imma jmur li l-in minn dan kif semma l-kollega per eżempju il-xogħol leġislattiv u politiku illi jagħmlu dawn il-persuni importanti ħafna b'mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam Eh, dak li qed jiġri bħalissa f'dan il-moment storiku il-kredibilità u d-dinjità tal-Unjoni Ewropea intqalu ħafna affarijiet per eżempju fuq il-revolving doors jina naħseb illi dan huwa sinjal importanti ħafna illi wieħed mill-iktar każi reċenti e, u l-iktar e, wieħed mill-każijiet li l-iktar ħasdu lill-Unjoni Ewropea pal pereżempju l-każ ta' Barroso. Sfortunatament dawn huma affarijiet illi e, qed ikomplu jsiru fih l-istituzzjonijiet kif hu eh, essenzjali li nkomplu nitkellmu dwar in-nuqqas ta' trasparenza għaliex fl-Ewropa u fl-istituzzjonijiet tagħha hemm deficit qawwi ta' trasparenza u dan nistgħu naraw f'ħafna per pereżempju dawk li diġà eh, eh, ħadmet fuqhom l-Ombudsman fil-ħidma tagħha imma anki wkoll pereżempju l-użu tal-fondi Ewropej u Eh, naħseb per eżempju fil-xolijiet u l-proġetti kbar li siru fit-territorju tal-Unjoni dawk illi anki għandhom natura transnazzjonali illi għat eh, għandhom aċċess ftit li xejn għal trasparenza minnaħa tal-ċittadini, mux biss ċittadini manki il-rappresentanti eletti ġifiri il-membri tal-Parlament Ewropew. Għalhekk hemm nuqqas kbir ta' trasparenza illi aħna rridu nindirizzawh. Wieħed mill-suġġetti l-iktar importanti frabta ma' dan u illi eh, per pereżempju il- prezenza kontinwa ta' l-interessi industrijali għamnek fl-istituzzjonijiet, il-lobbyist per eżempju, u il-reġistru għat trasparenza obbligatorja għadu eh, ma sarx realtà għadu waqqas fuq l-agenda ta' dawn l-istituzzjonijiet għalhekk hemm ħafna xi jsir ix-xogħol tal-Ombudsman huwa essenzjali u dawn ir-rapporti li nagħmlu aħna permezz tagħhom nistgħu nagħmlu l-kontribut tagħna eh, sabiex ix-xogħol tagħha ikun eh, eh, mtejjeb. Very much. That concludes my list. Grazzi ħafna, ek wasanna fit tmim tal-lista tal-kellima u nġbet l-attenzjoni ta'kom illi l-iskadenza għall-emendi hija s-26 ta' settembru fis-6 ta' wara nofsinhar. Sur Marija, tixtieq titkellem? Fidejk. Jiena rrit nirringrazzja l kollegi għal eh, kommenti illi għamlu sabiex għana kunu nistaw intejbu il-rapport. ħafna eh, kummenti kommenti illi saru jina ħat nota taħħom sabiex jirnexinna jkonna rapport illi eh, jista jkun appoġġat mill-ikbar numru ta' persuni. Issa meta aħna meta aħna nitolbu aktar trasparenza għal negozjati ta' TTIP meta l-Unjoni Ewropea Eh, tispjega l-pożizzjoni tagħha qudiem l-Amerikani, l-Amerikani jafu x'inhi l-pożizzjoni tal-Ewropa, maħna rridu illi id-deputati parlamentari jkunu jafu xini l-pożizzjoni tagħna stess ukoll. Ħafna drabi aħna nkunu fl-istess uffiċċju ma nistgħux neħdu noti, ma nistawx nippreparaw ruħna u intom tafu illi meta nkunu f'reading room. Aziza Vanessa, meta nkunu eh, eh, freeding room laqqas il-telefon għan nistaw nżommu il-mobile la nistaw nieħdu noti xejn Venessa kunaf illi fl-Istati Uniti eh, dawn ir-restrizzjonijiet mhumiex imposti fuq is-senaturi, is-senaturi kif ukoll l-assistenti tagħhom għandhom id-dritt li jikkonsultaw dawn id-dokumenti m'hemmx ma dan l-obbligu ta' konfidenzjalità tista' tara inti bajnejk. U meta aħna nitkellmu dwar il-trasparenza tad dokumenti, għandha tkun trasparenza illi minna jibbenefika l-Parlament Ewropew. Għalbqija jiena naqbel mal-kummenti tagħkom Eh, u jiena eh, se nagħmel dak kollu li nista' biex intejjeb il-formulazzjoni ta' dar rapport. Issa naddu għal punt li jmiss is-sitwazzjoni ta' drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015. Nati il-mikrofonu lil rapporter Jude Curtin Darling. Grazzi ħafna, President. L-ewwel nett irrid niskuża ruħi għaliex fl-erba' probabilment se jkolli nitlaq għalli xirrit nivvjaġġa jiddispjaċini illi jekk forsi mhux se nkun nista' nisma' lil kulħadd niskuża ruħi bil-qudiem. Aħna abbozzajna din l-opinjoni, opinjoni għal Kumitat Libe dwar ir-rapport annwali fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-2015. Meta nitkellmu dwar id-drittijiet fundamentali, il-firxa ta' din l-opinjoni tista' tkun wiesa ħafna xem ħafna xinat dwar l-affarijiet illi marru smerċ oħrajn illi mxew sew fl-aħħar sena u għalhekk aħna id-deċidejna illi nikdbu fil-qosor u provajna nikkonċentraw fuq mill-perspettiva tal-Kumitat Peti u il-problemi li ġibduna l-attenzjoni għalihom il-ċittadini. U il-opinjoni kif għattilkom hija għall-libe u emmek aħna ridna insemmu it-ħassib illi esprima il-pubbliku, iċ-ċittadini. il pubbliku ċittadini Dana huwa bbażat fuq il-petizzjonijiet li rċevejna fl-2015 u aħna provajna namlu taqsira tagħhom u li niġbruhom b'tali mod sabiex nkunu nistgħu nisħu fuq is-suġġetti essenzjali ta' dawn il-petizzjonijiet. Ħaġa waħda hija li aħna nirċievu ħafna petizzjonijiet dwar id-drittijiet fondamentali, iktar minn mija li kienu speċifikament fuq id-drittijiet fondamentali. Ma jekk tħarsu lejn il-petizzjonijiet l-oħrajn u meta l-petizzjonanti jiġu hawnhekk fil-kumitat, spiss jagħmlu referenza indiretta drittijiet fondamentali fil-każijiet tagħhom. U għalhekk qed naraw illi hemm firxa kbira ta' kwistjonijiet illi rridna nkopru. Dak illi għawilna qalbna huwa li l-impenn ta' drittijiet għallejn id-drittijiet fondamentali naraw minn kull imkien mill-punent, mill-vant, mit-tramuntana u nofsinhar il-ċittadini qegħdin eh, jeżerċitaw id-drittijiet fondamentali tagħhom mod attiv ħafna u jeżiġu li dawn ikunu imħarsa wkoll Imma sfortunatament ħafna ċittadini u jippretendu jipretendu illi aħna namlu affarijiet illi mux dejjem ikun possibli li aħna nagħmluhom, Għalhekk l-istennijiet huma forsi eh, akbar minn dak li aħna nistgħu nagħmlu bħal pereżempju kif huma miktibin id-drittijiet fundamentali fuq il-karta u kif jistgħu jiġu imħadma fil-prattika. Għalhekk hemm ħafna xogħol li jrid isir fl-Unjoni Ewropea sabiex nispjegaw liċ ċittadini dak li huwa possibbli ehm, f'termini ta' drittijiet fundamentali u dak li nistgħu nagħmlu waħna fuq livell Ewropew u dak li jista' jsir fuq livell nazzjonali jew livelli oħrajn. Għalhekk aħna fl-ewwel punt tal-opinjoni sħaqna ħafna fuq ir-rabta li hemm mal-artiklu 51 kellna smih interessanti ferm din is-sena mal-Kumitat Libe, jekk minn sejra żball, forsi afko wkoll, imma żgur kien hemm il-Kumitat Libe u dana kien ħareċ sar wara il-data ta' din l-opinjoni, ma ridna nagħmlu rabta mal-artiklu 51 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali skont il-Qorti tal-Ġustizzja jippermetti lil ċittadini jeżerċitaw ċerti drittijiet u anki illi eh, jeżiġu illi drittijiet tagħhom ikunu imħarsa pal pereżempju drittijiet ta' min ifittex l-azil fil-kuntest tal-Frontex, l-attivitajiet tal-Frontex fuq ir-regoli tal-VAT fis-suq intern u affarijiet bħal dawn. Iżda, hemm dan id-distak bejn id-drittijiet fondamentali u l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. U din rajnija iktar ċara fil kwissjoni ta' benesseri ta' tfal, dak kolli li għandu xaqsam mal-ambjent, il-forniment ta' servizzi ta' kura pubblika u anki il-forniment ta' komoditajiet bħal gas u l-elettriku. Ġifiri, dan id-distak aħna eh, semmejnieh fl-opinjoni. Waħda mill-affarijiet li wkoll provajna namlu huwa li inħeġġu bħala Parlament eh, eh, Ewropew għanna namlu hekk biex najdu x'inhuma l-opportunitajiet għaċ-ċittadini sabiex huma ikunu jistgħu eh, iħadmu id-drittijiet tagħhom hemm kumitati nazzjonali, l-ombudsman u gruppi nazzjonali fejn ikun hemm kompetenza nazzjonali u mhux kompetenza Ewropea għanna inħedġu lill-istati membri biex jaġixxu fl-ispirtu ta' din il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali għalla volja mumiex um, ehm, marbuta mill-litra ta' din il-Karta il imma mill-ispirtu tagħha. Umbat aħna eh, ġbidna l-attenzjoni fuq ċerti gruppi fejn hemm gruppi ta' petizzjonijiet fuq aspetti partikolari pa' pereżempju il-drittijiet ta' persuni b'diżabilità, drittijiet marbutin mal-libertà tal-moviment fl-Unjoni Ewropea u l-eżerċizzju ta' dritt ta' moviment ħieles, drittijiet ċivili, dritt tal-vot, rajna ħafna petizzjonijiet għal fuq dan mod partikolari fil-kontest tal-Brexit, ħafna petizzjonijiet waslu fl-2015 u dritt li wieħed jivvota fil-referendum Ewropew. Imma din huma petizzjonijiet li waslunna minn pajjiżi oħrajn ukoll. Dina dan il-punt aħna semmejnieh mal-Kummissarju Timmermans kemm il-darba ukoll anki l drittijiet il drittijiet tal lgbti huma drittijiet li eh, iħasbuna ħafna madwar l-Ewropa u anki drittijiet ta' tfal madwar l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari f'każ ta' eh, kustodja ta' tfal f'sitwazzjonijiet transkonfinali. U illum Eh, aħna qegħdin niffaċċaw l-ikbar kriżi tar-refuġati mit-tieni gwerra dinja l għalhekk ħafna petizzjonijiet kienu jirreferu għad drittijiet ta' dawk li jitolbu eh, tar-refuġati dak li jitolbu l-azil, eċċetera. Mela dak huwa biss qafas għall-opinjoni u jiena ħerqana li naħdem ma' shadows u ma' kollegi oħrajn sabiex niżguraw illi aħna nirrappreżentaw l-inħna ta' ċittadini tal-Ewropa illi jitwaslunna permezz tal-Komitat Peti sabiex dan mbagħad ikun jista' jinforma wkoll ix-xogħol li jagħmel Komitat Libe. Grazzi ħafna is-Sinjura Stanu. Iva, grazzi. L-ewwel nett irrid nifta nifraħ lis sinjura Curtin Darling għal eh, proposta tagħha li hija tajba ħafna. Madana kollu nixtieq nagħmel mistoqsija. dwar il-ħtieġa li l-Kummissar, il-Kummissjoni u l-Istati membri jipromuovu il-kontenut u l-arfin ta' l-artiklu 51. Naħseb ikun aħjar li aħna najdu illi l-artikli kollha l-oħra tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali ma jistawx ikunu applikati minħabba l-artiklu 51 Eh, din hija xi ħaġa li tkellimnija kemm il-darba forsi hemm xi mod eleganti jew sofistikat eh, ta' kif wieħed jippreżenta il-problema illi qed joħloq dan l-artiklu 51. Hija ħaġa tajba ħafna illi inti semmejt eh, sensiela ta' problemi illi jindikaw dawn il-petizzjonijiet imma peress illi aħna fl-imkien mija kon għamilna Eh, konna parti ħadna sem f'din il-fact-finding visit illi seħet eh, fl-undra fejn eh, il-problemi nafu x'inhuma imma jiena se issa ngħidlek illi sen ressa emenda għal punt 8 tal-abbozz tal-opinjoni tiegħek. u insemmu eh, per eżempju teħid ta' tfal mill-familji mingħajr il-konsens tal-ġenituri. U għal dak illi għandu xjaqsam il-punt seba' sen ressa emenda dwar problemi ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi illi huma residenti permanenti uh, fl-Unjoni Ewropea u mhux biss il-problema tal- uh, ta' żwieġhom jew ta' adoption in tal-konjuġi tagħhom. Thank you very much. Mr. Marias. Grazie ħafna, Sir Marias. Signora President, jena irrit nifraħ lil-kellima, eh, jena naqbel ma ħafna punti illi fih il-rapport se jkollna l-opportunità illi nresqu emendi jiena mhux sentawa għax naf illi l-ħin qed jafas imma najt biss li grazzi għall-emendi li nres u se nipprovaw intejbu dan ir-rapport. No. Is-sur Terika Bras, le ma ma importax. Grazzi. Grazzi lil kollega għal l-opinjoni li kien xolt il-ħafna għaliex opinjoni li tkopri ħafna punti. Pero irrit ngħid xi ħaġa rrid nispjega għalfejn qed ngħid dan. Naħseb hemm xi noqqasijiet fl-opinjoni tonqos illi issemmi drittijiet tan-nisa illi mhumiex trattati fl-edukazzjoni fis-suq tax-xogħol fuq l-istess livell bħall-irġiel. Illi jisofru aggressjonijiet sesswali u psikoloġiċi spiss b'mod brutali u li wassal għal mewt. Did-diskriminazzjoni jew dawn l-aggressjonijiet spiss ma jaslux għal dal-kumitat għaliex isiru fuq livell individwali imma nissoponi illi dawn huma kundannati minn dan il-kumitat. Kelli artiklu fuq artiklu 51 dwar il- karta, mux se nerġa' nirrepeti ma dak li qed qabel, il ksu ta' drittijiet umani mux biss tiġi prodotta b'mod dirett bħalma naraw f'ħafna mill-każijiet li semmejna. Però tista' terġa' tinħolloq. Per eżempju, permezz tal-aggressjonijiet ambjentali. Li spiss insemmuhom f'dan il-kumitat tinvolvi wkoll l-investiment tan nies li huma frustrati xi kultant. Forsi rrid insemmi xi aspetti aktar sottili li għandna nsemmu hawnhekk għaliex jihbew war ħafna mill-petizzjonijiet illi jiġu prezentati li jenna xieħut minn dawn l-aspetti huma il-liberta u dritt tal-informazzjoni, il-razzizmu, il-diffamazzjoni, il-ċensura u l-obbuż tal-poter fost oħrajn. Il-opinjoni tagħna tajn lill kumitat li besa biex jindrizza tan kollu u jifmu illi aħna qegħdin fuq l-istess linja tagħhom. Għandna problemi u interessi komuni għal-jom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Pal. Grazzi ħafna, Cecilia. Il-persuna responsabbli mill-PPE hija s-Sinjura Mezzola ma sfortunatament ma siġġex tattendi din il laqgħa minħabba impenji oħra għandi l-opinjoni tagħha bil-miktub irrid ngħid dan li ġej. Il-grupp tagħna jilqaddi la bozz ta' opinjoni il-Pepe għandha xi tħassib fuq xi punti mit-test, speċjalment fejn hemm imsemmija Frontex. Il-test li ftemna fuq dwar Frontex irrit ikun kemm jista' jkun rip it-test imdaħħal fir-rapport peti dwar l-Ombudsman fejn hemm imniżla Frontex. Dan it-test huwa appoġġjat mill-maġġoranza tal-grupp fil-Kumitat u fil-Plenarja. Is-Sinjura Mezzola ser tressa xi emendi sabiex ikun hemm rabta ħjar ta' dan l-emenda mar, rapport. Tixtieq tara aktar drittijiet fundamentali inklużi f'dan ir-rapport, speċjalment dak tal-protezzjoni ambjentali, dak kollox, grazzi. Grazzi ħafna, Signora Ebbi. Iva, grazzi ħafna jina u koll nix nifraħ li l-kollega l-ħidma li wet għet illi jina nistanabbel ħafna miegħu. Fil-fatt, wis probabli ħanifoka li zjed fuq żieda illi naħseb tista' twieġeb situazzjoni il-rapporters nizzel f'paragrafu 1 dwar l-istennijiet ta' ċittadini f-rigward il ħarsien ta' drittijiet fundamentali tagħhom illi il-ħin kollu qegħdin jiġu dizappuntati fuqhom fost raġunijiet ta' dan id-diżappunt hemm appuntu L-applikazzjoni ċinika fuq livell ta' Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell nazzjonali ta' miżuri ta' austerità, miżuri li jiġu adottati bħala approċċ ekonomiku prinċipali li jżomm lura milli l-istituzzjonijiet ikun jistgħu jagħtu tweġibiet effettivi anke fl-iżjed sitwazzjonijiet drammatiċi. Tmien snin wara il-bidu tal-kriżi għadna qegħdin naraw għadna qegħdin inħossu żieda ta' rati tal-qat rati ta' biza', anki ta' prekarjetà fost iż-żgħażagħ din hija raġuni il għala jiena nemmen illi nemmen illi rapport jeħtieġ xi bidliet sabiex nippruvaw nandu messaġġ b'saħħtu messaġġ inekwivoku illi neħtieġu nbidlu direzzjoni illi sens ta' responsabilità differenti ta' responsabilità lejn il-ġejjieni imissu beda jitmexxa. Imbagħad ħan nisqu appuntu dawn l-emendi apparti li nkomplu nafsu fuq eh, dawk il anke bosta suġġetti oħrajn bħal dawk tal ħarsien ta' drittijiet tal-minorenni illi l-koll f'dan il-, -il dan il-kumitat għandna sensibilità partikolari fuq. Ah. Grazzi ħafna, Eleonora. Issa għandna rappresentant tal-Kummissjoni, Satix Sola. Ma trix titkellem fuq dal-punt. Tajjeb, mela, il-rapporter għandha xi ħaġa xi żid. Jiena nixtieq nirringrazzja l kulħadd tal-kummenti tagħkom, jiena ħerqana illi nara l-emendi palma qed fil-bidu aħna fokajna fuq dak li qalu l-petizzjonijiet. Dawk il-petizzjonijiet li marċivejniex, però aħna nixtiequ nirċievu huwa leġittimu li jkun hemm tħassib speċjalment fejn jitlu id-drittijiet tan-nisa aħna marċivejniex ħafna petizzjoni dwar dan għalek ma riflettejnix fuq dan, pero nistaw namlu komment għalfejn aħna nasbu li ma kellniex petizzjoniet fuq dawn il-kwistjoniet partikolari, naseb huwa interessanti wkoll għal perspettiva tal-ibe il-punti l-oħra ħadd nota tagħhom jiena ħerqana illi nara kif nistgħu nsibu kompromess. ċerta li ħajkolna opinjoni tajba u dan bbażi ta' esperjenza fi snin passat passata. Se jkun hemm ħafna emendi jiena nitlob pazienzja mill-gruppi kollha sabiex insibu kompromess fl-aħħar mill-aħħar fil-vot. Jiena ċerta ġud, jiena konvinta issa l-iskadenza tal-emendi hija l-15 ta' settembru il-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri jekk għadkom ma bdejtux la bost tal-emendi jekk jaġobkom ibdew. mbagħad aħna nivvotaw f'dan il-kumitat fil-11 ta' Ottubru. Grazzi. Irna xilna, kif għadalek żewġ minuti wkoll, ġun. Tista' tieħu nistwil u tibqa' sejra. Grazzi. Issa nimxu għal punt li jmiss fuq l-agenda il-petizzjoni 11-1-6 dissa petizzjoni 650 u um petizzjoni 207 fuq il-glifossat. Jiena kuntenta ħafna li għanna tliet petizzjonijiet li nġinna nġbru fl-imkien sabiex inkunu nistaw nindirizzaw dal-punt fuq mod orizzontali minn għamil il-petizzjoni mhux qiegħed pero però għaw rappresentat tal-Kummissjoni u jien ser ngħaddi l-kelma lilu. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna wek se niddiskutu tliet petizzjonijiet, it-tlieta li huma irridu projbizzjoni fuq il-glifosat minn għamil il-petizzjoni jgħid li dan huwa neċessarju sabiex nipproteġu s saħħa tal-ambjent tan-nies u tal-annimali. Jirreferu għal studji u evalwazzjonijiet li fl-opinjoni tagħhom juru il-konsegwenzi fuq il-ħajja tal-umani u tal-pjanti. Nixtieq inqassar il-punti prinċipali il glifosat riċentament kien evalwat fl-Unjoni Ewropea għal tiġdid tal-approvazzjoni tiegħu. Għal din l-evalwazzjoni kien hemm numru kbir akbar minn soltu ta' studji aktar milli naraw għal sustanzi oħra, parti mis-studji kienu studji tal-linja gwita u oħrajn kienu studji ippubblikati. Il-Ġermanja għamlet l-evalwazzjoni u kien hemm reviżjoni minn naħa tal-Istati Membri kollha l-oħra u minn EFSA u bekk wasalna għal għal evalwazzjoni komprensiva u trasparenti u wasalna konklużjonijiet ta' EFSA u dawn juri illi hemm użu sigur ta' din is-sustanza. F'dal kuntest ifisser li l-prodotti jistgħu jintużaw mingħajr effetti ħżiena għall-umani u għall-annimali u mingħajr effetti li mhumiex aċċettabbli fuq l-ambjent. Għalhekk fid-dawl ta' evalwazzjoni favorevoli ta' konklużjoni favorevoli minn EFSA, il-Kummissjoni manda lebda bażi li fuqha tista' tipprojbixxi eh, l-erbiċidi li fihom il-glifosat. Din l-opinjoni hija l-istess tal-Parlament Ewropew. F'April ta' dis-sena l-Parlament adotta riżoluzzjoni fejn sejħet lill kummissjoni sabiex iġġeddet l-approvazzjoni tal-glifosat għal perjodu limitat ta' seba' snin imma xorta waħda sejħet sabiex Ikun hemm approvazzjoni mill-ġdid u mhux projbizzjoni. Peress li t tnejn mill-petizzjonijiet li qed niddiskutu ġew sottomessi fis-snin li għaddew u fl-aħħar xar qabel il-vakanzi tas saf kien hemm xi żviluppi fuq dan il-punt nixtieq ngħidilkom x'ġara f'dawn ix-xhur forsi konxi illi xi stati membri ma rnexxilhom jaslu għal deċiżjoni dwar l-estensjoni tal-perjodu ta' approvazzjoni tal-glifosat. Fid-dawl ta' dis-sitwazzjoni u l-obbligu legali tal-Kummissjoni sabiex tieħu deċiżjoni, il-Kummissjoni ddeċidiet illi testendi l-approvazzjoni tal-glifosat għal perjodu limitat ta' snin. Iġifieri sakemm eka l-Aġenzija tal-kimiċi Ewropeja toħroġ opinjoni fuq il-glifosat sal-aħħar tal-2017. Il-Kummissjoni wkoll proponiet li l-Istati membri test sekondarju sabiex ikun hemm restrizzjoni fuq l-użu ta' glifosat fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-kondizzjonijiet ġew approvati mill-Istati membri u mbagħad adottati mill-Kummissjoni fl-ewwel ta' Awwissu ta' din is-sena dawn il-kondizjonijiet u restrizzjonijiet addizzjonali inkludew ukoll restrizzjoni fuq piolitamin u użu użi qabel il-ħsat u użu nqisu fi ġanna pubbliċi per eżempju. Din hija taqsira ta' avvenimenti riċenti, grazzi ħafna, grazzi ħafna dan din hija sostanza li jasab fuqha kulħadd żmien. Issa ser niftaħ il-diskussjoni ippruvaw ikkonċentraw ikkonċentraw żommu mal-punti. Eleonora. Sì, grazie. Eh... Iva, grazie. Jina nemmen li fuq il-kwestjoni tal-glifosat tajjeb il nżommu għalissa għajnejna fuq il-bicċa għal dastant il-petizzjoniet tajjeb li jinżammew miftuħin u dan najdu bħala punta tluq. Palma għadna kif smajna dawn wasluna għal xem jistennina fil-ġejjieni. Is-sena d-dieħla qegħdin nistennew il-parir tal-Aġenzija ta' Sustanzi Kimiċi li għandha tagħti tweġiba tagħha dwar l-evalwazzjoni xjentifika ta' dan l-erbiċida. L-istorja li waslitna għal dan l-istadju hija waħda mimlija xkiel. Fl-opinjoni tiegħi, il-glifosat huwa erbiċida qawwi ferm illi għandu jiġi projbit mill-aktar fis. Il-miżuri illi tqedu fis-seħħa fosthom it-tiġdid temporanju b'xi mod issa iċċara l-biċċa. Iżda fadlinna x'nistudjaw x'narblu għal dastant iż-żamma tal-ftuħ tal-petizzjonijiet ikun inċentiv ulterjuri biex namlu iżjed monitoraġġ il-qalba tal-kwistjoni xini tranzizjoni lejn model ta' bidja differenti li waqqa fil-prattika l-prassi ta' massimizzar tal-ħsat illi waqqaf l-użu ta' sostanzi ta' dan it-tip illi jimxu id fit ma' dawk illi huma anki sostanzi bħal GMOs, tip ta' bidja illi fl-opinjoni tiegħi l-Ewropa mandiġ bżonn għalla astant merħba għal dawn it-tip ta' petizzjonijiet illi jgħinu billi jiċċaraw is-sitwazzjoni ta' territorju Ewropew u bosta bidja punt qegħdin jitolbu għal ċaqliq lejn sistema ta' bidja iżjed sostenibbli. Grazzi. Mr. Terry Cabras is-Sur Terika Plas. Grazzi ħafna. EFSA, l-Aġenzija Ewropea Sigurtà tal-Ikel, hija awtorità kif jgħid isimha semmija ħafna ir-rappreżentant tal-Kummissjoni, però hemm opinjonijiet oħra u anke EFSA miex konklusiva fil-punti kollha. Ser nispjega dan fil-qosor. L-ewwel net dwar il-punt ta' ħsara lis saħħa meta il-WH l-Aġenzija tal WHO tajt illi il-glifosat l-endocrine disruptors huma sustanzi illi għandhom impatt fuq il-fertilità. It-tieni. jekk kien anzi kien hemm riskju fuq l-annimali bħal baqar u n-naġ. L-Aġenzija Ambientali Ġermaniża wkoll sabet effett fuq il-biodiversità minħabba l-pestiċidi b'mod ġenerali u l-glifosal mod partikolari. Il-GMOs u l-glifosat huma żewġ naħat tal-istess munita Le, mux minnu. Il-glifosat il-ħames punt, hemm għasir fl-evidenza l-EFSA tgħid li 8 minn 24 applikat inkluż Monsanto ippreżenta speċifikazzjonijiet tal-glifosat li ma kinux appoġġjati mill-evalwazzjoni tossikoloġika. Sitta, nuqqas ta' trasparenza. Konklużjonijiet tal-rapport ta' EFSA dwar l-elementi karċinoġeniċi tal-glifosat jibbażaw ruħan fuq studji mhux pubblikati illi ġew ippubblikati mill-industrija nifissa. Is saba punt. Il-bdiewa organiċi u rew l-istess ħaġa għal ħafna drabi il-glifosat mhux neċessarju għal bidja produttiva il-bidja tal-futur qed taħdem flimkien man natura mhux kontra tagħha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, ma mħat li aktar li xċeq jitkellem. l il-kelma minna. Minuta, Signora President, jena naqbel ma dak li qalu l-kollegi u ma rridx noqgħod nirrepeti dak li qalu huma, ma rridu nżommu f'moħħna għaliex aħna wara kollox irridu nieħdu deċiżjonijiet hawnhekk u għalli dan huwa velenu qawwi imma dinja xaħġa xi ħaġa li it-tfal tagħna forsi eh, jużaw għalhekk rridu inżommu f'moħħna wkoll din din mhix biss kwistjoni illi eh, ma eh, tolqotniex lilna lix tolqot biss il bdewa tista' iva tolqotna mill-qrib ħafna għalhekk għandna nżommu għajnejna fuq dil-kwistjoni għax hija waħda serja ħafna. Okay, so let me Tajjeb, ħan nagħmel taqsira Iva ħna ser namlu monitoraġġ ta' dan mill-qrib u l-petizzjoni ser tibqa' miftuħa. Peress fl-ulju biss li stati membri appoġġaw proposta sabiex ikun hemm limiti fuq l-użu tal-glifosat regolari fl-Unjoni Ewropea. Palma għal kulħadd dawn huma partijiet biċċiet imma il-kol fl-imkien irridu nikkomunikaw flimkien mal-Kummissjoni dwar dan u nerġaw neżaminaw il-kwistjoni wara li għaddu 18 il-xar għaliex imbagħad wara jista' jkollna diskussjoni ġdida u evalwazzjoni ġdida. Din hija kwistjoni li għadha miftuħa ma kien hemm l-ebda deċiżjoni finali fuq is-sustanza. U għalhekk aħna qegħdin f'perjodu ta' tranzizzjoni u ma nafux fejn se naslu fl-aħħar mill-aħħar għalhekk ejja nagħmlu hekk, insomma il-petizzjoni miftuħa nagħmlu monitoraċ u nibqgħu kontatt mal-Kummissjoni dwar il-kwissjoni u mbagħad nerġgħu neżaminawha f'sena u nofs oħra. Tajjeb il-petizzjoni li miss 100 wieħed ta' 2012 Mark Duchamp fisem il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Irtiet Tarrieħ fuq il-programm tal-enerġija rinnovabbli. Patrick Swartz qed jippreżenta lil min għamel petizzjoni. Grazzi Sinjura tal tajni l-opportunità li nkun hawnhekk. Din il-pjattaforma Ewropea tirrappreżenta 1250 organizzazzjoni u 31 pajjiż il-Komissjoni konsidra li li twaqqaf u tipplementa il-politika tal-enerġija nirrapabli fil-Unjoni Ewropea, il-prinċipi tal-Unjoni Ewropea rispettata. dawn il-ftejmiet jihdu preċedenza fuq liġijiet atti legali jekk hemm konflitt bejn id-direttiva u l-konvenzjoni, il-komunità u stati membri irridu japplikaw il-dispożizzjoni Ewropea. Għandkom prezentazzjoni u rapport dettaljat mill kumitat wara l-laqat ta' Ġunju. Bħalissa tminja stati membri l-Unjoni Ewropea qegħdin fuq l-istat ta' non-konformità. Deċiżjoni 5-9 ġet tal-nonkonformità dawn huma struzzjonijiet ċari sabiex niżguraw l-implementazzjoni ta' stati membri tal-parteċipazzjoni fejn tidħol il-pjantazzjoni tal-enerġija rinnovabbli 20% tal-enerġija rinnovabbli sal-2020 l-Unjoni Ewropea ma żgurax l-implementazzjoni tal-konvenzjoni fl-Irlanda. Id-direttiva tal-2009-28 hija għandha noqqasijiet. Ma kienx trasparenti u ġusta, l-informazzjoni ma ġiex provdu tal-pubbliku, ma kienx hemm skadenzi sabiex jiġu formati l-pubbliku u jipparteċipa ma kienx hemm partecipazzjoni effettiva u ma kienx hemm rendi kont tal-partecipazzjoni pubblika. Kien hemm l-ewwel reviżjoni ta' progress f'Ottubru tal-2015 għallu l-Kumitat għandha tħassib li l-attivitajiet mhux biżejjed sabiex indirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet laqas jipprovdu pjantazzjoni l lista ta' attivitajiet proposti jew spjegazzjoni kif il-partit se jimplementa dawn ir-rakkomandazzjonijiet il-komitat għalhekk jaħseb li l-partit ma laħaqx ir-rekwiżiti għad-deċiżjonijiet ħamsa disaġġe u laqqas passib lejn din id-direzzjoni. Hemm dispożizzjoni ta' informazzjoni neċessarja l-liġi tal-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' evalwazzjoni iktar dettaljata. Hemm informazzjoni fuq il-sit hemm każ kontra l-iżvilupp tal-enerġija tar-rif l-Irlanda. Il-ġurisprudenza għandha applikazzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjoni sort turi illi hemm nuqqas ta' kuntest fil-liġi. Hemm nuqqas ta' analiżi li tappoġġi d-deċiżjoni u hemm riskju fuq is-suq m'hemm l-ebda tarif dwar il-spejjeż benefiċċji impatti, miżuri u alternattivi oħra. Jekk iħarsu lejn sezzjoni 5.3 tal-Henry Template, mem hemm 19 minn 27 membru stat li ma tax informazzjoni. Il-Kummissjoni ma rridx jitfa' li fuq l istati Membri għalhekk il-kien il kost l spejjes estimati. Fl-euro ir-reduzzjoni tal-greenhouse gas emissions u u x-xogħol, inta xogħol. L-argumenti tal-osservaturi kienu perswasivi. il- l-emissjoni tal-gas effett serra jiddependu fuq fattur li ma jistawx jiġu determinati fil-applikazzjoni. L-impatt tal-tibdil ta' klima jkun pozittiv imma mhux sinifikanti. E l-iżvilupp propost mhux se jwassal għal emissjonijiet kbar. Jekk dawn il-politiki se jkun effettivi, mhux eh, kwistjoni li tħol fija l-bord fil-pjanar tal-applikazzjoni, għalek war infaqna 1000 euro fi turbini jekk minn flok turbina ta' 110 metru oli ikollok Mickey Mouse ma tkunx tfittex il-bilanċ tal-karbonju għalhekk għalfejn qed tfittxu fil-turbina. Hemm nuqqas ta' hemm deficit demokratiku u e, nuqqas ta' funzjonalità l-ambjent tal-Irlanda huwa tal-Irlandisi. Kif timplementa pjan li ma jaħdimx sabiex tkerraħ ambjent da' seksa bih. Dan huwa abbuż ta' drittijiet tagħna, grazzi. Grazzi ħafna, issa ngħaddi kelma lill kummissjoni Anna Egea Herrero. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi wkoll lil mini prezenta l petizzjoni għal-prezentazzjoni ċara tiegħu huwa qal il-politika tal-Unjoni Ewropea tikser il-konvenzjoni għam referenzi għalfejn l-Unjoni Ewropeja tiżgura l-implementazzjoni ta' stati membri tal-rekwiziti tal-konvenzjoni u pianitazzjoni. Kienem studji u Il-Komissjoni batet it-trija indirizzati l-Istati membri informatum dwar ir-riżultati u fakritom biex jirrispettaw il-konvenzjoni. Kellhom jisottomettu pjan rinnovat ta' azzjoni. Kellhom jirrispettaw ċertu dispożizzjonijiet meta jippreparaw il-pjan nazzjonali. L-Istati membri wkoll kienu mistoqsija sabiex jinkludu fir-rapport tagħhom illi huma jippreżentaw dartejn fis-sena u jiżguraw il-parteċipazzjoni pubblika skont ir-rekwiżiti ta' konvenzjoni is-servizzi tal-Kummissjoni bħalissa qed jevalwaw il-risposti tal-Istati membri u se jistaqsu għal iktar informazzjoni minn xi Stati membri. Sakemm jekk ir-risposti tagħhom ma jkunux soddisfazzenti għal kollox. Irridu niċċaraw illi l-ewwel reviżjoni mill-Kumitat ta' Konformità li jirrefera li is-sinju i-bazaru fuq eh, rapport mhux aġġornat tal-Kummissjoni ta' Diċembru tal-2014. irġevejna rapporti ieħor ta' progress f'Ottubru tal-2015 il il-Kumitat ta' Konformità se jagħmel eżami tiegħu f'Ottubru ta' dis-sena. Qed namlu, eh, kellna rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat ta' Konformità li se jibat it tijat rapport tiegħu. Kien Is-senjur ukoll qed jgħid illi m'hemm l-ebda informazzjoni dwar il-benefiċċji tal-investimenti fil-enerġija rinnovabbli, però l iea tippreżenta rapporti regolari fuq l-effetti tal-enerġija rinnovabbli fl-Ewropa. Fir-rapport tal-2016 indikat illi l-użu ta' enerġija rinnovabbli waslet għal madwar 380 miljun tunnellati ta' emissjonijiet inqas fil-2014. Ħanati eżempju, din il-figura tkun l-ammont ta' emissjonijiet ta' gassijiet effett serra fil-Polonja f'sena. Il-ċentru riċerka ta' missjoni evalwa nuqqas kbir fil-emissjonijiet ta' CO2. Skont li EA u l-informazzjoni tagħha l-enerġija ġejja mir-riħ tirrappreżenta terz tal-emissjonijiet tal-gas effett serra li ġew frankati u barra minn hekk aħna wkoll nixtiequ ngħidu li skont din l-aġenzija il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli jippermetti li naqsu talba għal karburanti fossili għal 100 miljun tunnellata. U dan jirrappreżenti 10% tal-konsum totali u bekk għandna kontribut għal sigurtà ta' sprovvista tal-enerġija. Għandna nuqqas fi spejjeż tal-importazzjoni ta' karburant u dan kien ta' 20 biljun euro fl-2014. Ta' li kunu nafu li skont server Ewropew, il-rapport tal-2015, il-xol fil-enerġija ta' rinnovabli kiber minkejja l-krizi u kien hemm kważi nofs miljun xogħol iżjed bejn l-2008 u l-2014 u l-industrija tal-enerġija rinnovabbli ħadmet 1.11 il-miljun ħaddiem fl-2014. Dan kien it-tieni l-ikbar settur ta' xogħol. L-industrija tal-enerġija rinnovabbli Ewropeja tmexxi fil-manifattura ta' turbini u hemm erba' manifatturi fost is-sitta l-ikbar fis-suq fl-2014. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Signora Herrero. Aħbar tajba bil-possibiltajiet ġodda ta' impik għal tastant Ewropej. Jara kien tlab tal-mikrofonu. Nasab għanna nalqu dil-petizzjoni. Dil-petizzjoni għanna nalquwa? Ira li il-petizzjonant jgħat jiprezenta l-idea illi huwa kontra il-leġiżat tarrieħa ma naqbelx mal-pożizzjoni zna nirrispettaw. U jħoss illi m'għandniex nibnu dawn it-turbini tal rieħ madwar l-Ewropa. Jekk iħoss illi dawn m'għandhomx jimbnew lanqas Franza jrid joħodha mal-awtoritajiet Franċiżi iżda nippreferi li jibqa' l-bot minn pajjiżi. Jiena naqbel l awtoritajiet uh, u l-gvern fil-Polonja qed jagħmlu l-almu kollu tagħhom biex jiżguraw li dawn ma jittellawx kull fejn ġipu laħaq. Jimbnew bess fejn għandhom jimbnew. Jiena nifhem il-petizzjonant huwa kontra. Iżda naħseb dan huwa ġejjieni. Jekk nimxu mod ġust, jekk naħsbu fil-kwistjonijiet ambjentali, dawn l-irdiden għandhom dritt jittellaw fl-istati membri li jixtiequ li jkollhom dawn l-istrutturi fuq it-territorju tagħhom. Għalla san proponi li tina la petizzjoni. Signora Sokurafa. Grazzi. Jina minix favur illi nip nalqu il-programmi għal l-irtidentarri, ħezda naħseb li għanna nikkonvinċu l-ċittadini Ewropej bl-utilità tal-dawn il-programmi naħseb illi tajb niftakru anke l-konvenzjoni ta' Orus illi. din ewwel darba li eh, din issa ila pala konvenzjoni ma ma tistax ġostanta spess naf illi din il-konvenzjoni tinkiser fuq bażi regolari milli għaluli. u naħseb tajjeb illi għanna nsibu opportunità biex nitru fiżjed dettal dwar dan, irdu nifmu jekk il-proċedura u x'qed tiġi segwita b'mod konkret u jekk x'qed tilħaq lan tagħha sabiex nagħtu l-informazzjoni l ċittadini bħalma miktub fit trattati u sabiex iċ-ċittadini jipparteċipaw b'mod iżjed attiv. Il-Kummissjoni Ewropea fit-tweġiba tagħha qalet illi mhux dastant meħtieġ iżda il-Kummissjoni għandha tagħti ġustifikazzjoni b'saħħitha, ġustifikazzjoni analitika il għala ma dottaċ dawn l-atti sabiex aħna u l-petenzjonanti kunu jistaw jaraw il għala it-tieda din id-deċiżjoni. Bekk jina nemmen il l-Kommissjoni għadha qed eh, tagħmel l-arbil tagħha għadda stant il-petizzjoni t tibqa' miftuħsa biex nieħdu wagġiba fil ġajjini Grazzi. Thank you, Mr. Terika. Grazzi, Sur Terika Brass. I'll be short. Grazzi ħafna fil-qosor. Jiena qed nitkellem bħala membru tal-grupp tal-ħodor f'dan il-Parlament dan mhux ninħeba minnu il-fatti jitkellmu kontra il-petizzjoni u għadastant jina u koll niproponi illi il-petizzjoni tinala. Ok, nobody. Sawa, ħat ma jishtiq jitkellem? Mela, għalda stant jina niproponi illi nalqu l-petizzjoni Kenna petizzjonijiet simili eh, aktar kmini u nasab hija irrida politika ta' dan il-kumitat illi nifmu l-importanza ta' tranzizzjoni minn l-enerġija fossili għall-enerġija rinnovabbli. Hija kompetenza nazzjonali jekk tellax dawn l-irdiden tar-rieħ waħda jew park sħiħ minnom u lażla ta' taħlita enerġetika f'pajjiż. Ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea għandha tintervjeni wisbtan u nipproponi li tinna l petizzjoni Would, would the petitioner like to comment anymore? Il-petizjonat jixtieq jikkumment. Your beliefs are your beliefs. If you go along and it wemmin ta'kom u it twemmin ta'kom jekk minna jirabdana li zid tabdu u dbellaw il-konvenzjonijiet ta'kom lil-poplu ħajkunem riperkussjonijiet ħorox. Nalaq din il-petizzjoni u naddi issa għal-punt li jmiss punt ta' 15 li diġa ġi diskuss fil-ħodu punt 16 u koll u għandastant nandu għal punt 17. Petizzjoni 1064 tal-2011 dwar in-nuqqas ta' valutazzjoni strateġika tal-impatt għal parki eoliċi impjantati f'Ekstremadura. Il-petizzjonant Gil Surxan edha tirrappreżenta l petizzjonant Yes, uh, do I have the uh, Do I speak now? Yes. Nista' nitkellem minnu fih, Iva, grazzi, Sinjura President. Jiena nirrappreżenta hawnhekk bħala membru l-assoċjazzjoni e, l-Assoċjazzjoni Patrimonju Naturali Kulturali Ekstremadura. Patrimonju Naturali u Kulturali ta' l-Estremadura. Li huwa dak li qegħdin nippruvaw inħarsu Aħna din il-petizzjoni sħaqna fuq il-ksur ta' direttiva tal-2001-42 tal-Komunità Ewropea qatt ma kien hemm sa issa fi Spanja evalwazzjoni strateġika ta' impatt ta' dawn il-parki eoliċi għal stant din hija ksur ta' direttiva 42 tal-2001 u tal komissjoni għajs. il Soċjetà Ornitoloġika Spanjola stmat illi Wara l-eżaminar ta' 136 eh, rapport ta' progress ta' dawn il-parkjoloġi fuq la safar fi Spanja kalkulaw il-qegħdin il-qegħdin imutu bejn 16 u 18 il-miljun u farfett il-lejl fis-sena. Dan huwa l-iktar studju ta' mpad dettaljat li qatt sar minn din it-tip ta' assoċjazzjoni. Estremadura trattat Spanjol eh, bil-gvern reġjonali tiegħu għandu ftit rieħ għal dastant ftit irdiden tar-rieħ. Jipproduċi erba darbiet kemm jikkonsma dastant ma dril bżon ta' iżjed enerġija, iżda l-gvern tal-Estremadura irrit l-irdiden tar-rieħ għal raġunijiet illi maħniex dastant konvinti dwarhom. Dastant riħ memx f'dan ir-reġjun iżda għandu rabtiet tajbin mal-gruppi tal-lobby u spekulaturi fil-gruppi tal-produzzjoni tal-enerġija mir-riħ u hemm ħafna ċaqliq bejn il-gvern reġjonali u dawn il-kumpaniji li jispekulaw mir-rieħa anki fir-reġjun ta' estremadura fejn hemm ftit rieħ għal dastant l-iktar qegħdin ifittxu huma s-sussidi. Il-gvern tal estremadura m'għandux pjan m'għandux pjan għal dawn l-irdieżen tar-rieħ li jrid jinstalla. ma sarx ebda evalwazzjoni ta' impatt u ma jridx li jkun hemm evalwazzjoni strateġika tal-impatt palma hemm taħt il-konvenzjoni għajres u taħt id-direttiva. Għal daqstant u afferm għar blan li jipruvaw jevitaw li sir l-evalwazzjoni strateġika mhux se jsir pjan għalla stant l-iżviluppaturi qegħdin jimmorru Estremadura u jgħidu irrid hemm, irrid waħda hemm u bl-influenza tagħhom fil-gvern jiksbu l-approvazzjoni tal-gvern. Mingħajr pjan jew evalwazzjoni strateġika. Il-Kommissjoni Ewropea l-ewwel qablet magħna fl-20 Settembru 2013 skont il-komunikat tal-Kumitat Spezzi lill membri tagħha. Imbagħad bidlet femta, bidlet femta li ċirċiviet tweġiba naħa tal-Gvern Spanjol il qiegħed jitkellem inlie tal-Gvern Reġjonali ta' Ekstremadura il-Kommissjoni Ewropea bidlet ferm todottat raġunijiet legali motija mill-gvern tal-Estremadura illi mhux eżattament preċiżi jekk għandek obbligu ta' evalwazzjoni strateġika ta' impatt u inti tamela ta' birruħek illi minħabba li m'għandekx pjan m'għandekx għalfejn tagħmel evalwazzjoni strateġika jekk dik hija raġuni m'għandek xejn li farsa. Kif il kummissjoni Ewropea tista' tagħti l-iva tagħha li din it-tmexxija għandek obbligu għal din it-tip ta' evalwazzjoni u għandek reġjun illi mhux qed jagħmel evalwazzjoni u lanqas mhux jagħmel pjan. qed jiddeċiedu billi joħorġu l-awtorizzazzjoni. Ħalla ta' ballata. Hemm ksur tal-evalwazzjoni għares b'dan it-tażil tas-siti għala kart. Hemm tmien pajjiżi oħra illi m'għandhom l-ebda evalwazzjoni strateġika il-Kumitat ta' Konformità mal-Konvenzjoni Ares dan ċanfru għal da stant huwa katastrofiku għall Estramadura illi huwa s-serengeti ta' l-Unjoni Ewropea f'termini ta' asafar kbar huwa post fejn għandek 80,000 Ukraine, għandek migrazzjoni ta' asafar mit-tramuntana nofsinar tal-Europa u l-ura għandek bosta bosta ċikonni, għandek ċikonni suet, għandek eh, bosta tipi ta' ajkli, um, ehm, il bold eagle, il-golden eagle, tip ta' ajkla li taqbad il- uh, Sriep, għandek il-Booty Eagle, għandek żewġ tipi ta' Voltoj, ta' Voltuni għandek anki tip Eġizzjan fil-fatt għandek il-black kites u red kites il-edin josfru mill-Ġermanja fil-fat anki jonqsu minn Franza minħabba dawn il-parki eoliċi. Osfru anke minn bosta widin ġewwa l-Italja minħabba dawn il-parki eoliċi. Dawn huma speċi li osfru mill-Ewropa u jekk nistgħu inqeddu iktar parki eoliċi f'Estremadura ħajkonna diżastru ekoloġiku. Jekk dan nagħmluh mingħajr evalwazzjoni ta' impad dan ħajkun fermar. Dan mill ta' biodiversità. Għandek 14 speċi ta' raptors issa ġoġa introdott il-linċi iberiku illi huwa l-iktar speċi ta' felin f'periklu fid-dinja u dan qed jerġa' jiġi introdott l-Estramadura. Tafu illi joħorġu vibrazzjonijiet minn dawn il-parki eoliċi għandek l-infrasat sejjes li ma jistamawx u sejjes ta' frekwenza baxxa. Il-linċi tikkaċċa b'widneja jekk il-linċi ma tistax tisma' lil preda tagħha illa li xqit ikkaċċa billej jekk ma tistax tisma lil preda ma tistax issib xtiekol din hija kontradizzjoni dan huwa diżastru ekoloġiku lest biex ifaqqa. Aħna qegħdin nitolbu, nitolbu li l-Parlament Ewropew jintervjeni flimkien mal-Kommissjoni sabiex ikun hemm twaqif parzjali tal-proġetti ta' parki eoliċi li diġà ġew approvati mill-Gvern tal-Estremadura. U dan isir ta' malajr. Ta' ma jolqoġbex l-Estremadura u l-Ispanja hija d-diversità tal-Unjoni Ewropea kollha li qiegħda f'periklu jekk ma napplikawx il-liġi u nitolbu għal dawn l-evalwazzjonijiet strateġiċi illi jiġu applikati bazi tal-konvenzjoni għalis qegħdin niksru l-liġi u qegħdin nagħtu l-impressjoni l istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea il fuq mill-liġi. U mhux il-każ tal mhux qiegħed jgħin bis-sentiment anti-Ewropew fost l-Ewropej. Għal dastant irridu nagħtu iżjed kasta ta' dan, grazzi. very much. Grazzi ħafna. Ja, le, mhux jarek. L-ewwel il-Kummissjoni qed ngħajja tgħid il-President ili nmexxi mid-disa Nasab nista naddi il-mikrofonu lil Daniel Fernandez Gomez mill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, Signora Presidentu, grazzi u koll il-petizjonant tal-ispiegazzjoni illi tawna fuq il-, -il Eh, dak li tikkonċerna din il-petizzjoni kif għal il-petizzjonant per raġun dan eh, eh, huwa każ ta' konformita konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea mal-approvazzjoni u l-iżvilupp tal-pjan eoliku ta' Ekstremadura għaliex differentiment minn dak li spiega il-petizzjonant, il-Kummissjoni irċeviet il-ment u eh, dan il komitatu ukoll li kien jirreferi għal nuqqas ta' eh, evalwazzjoni ambientali strateġika ta' dan il-pjan li kien adottat mid dekreta 192 tal-2005 li mbagħad ġie sostitut mid dekret 160 sbarra 2010 mill-Gvern ta' Estremadura dawn id dekreti kienu jirregolaw il-proċedimenti għall-autorizzazzjoni ta' dawn il-parki jew ċif Extremadura u eh, eh, ħolqu uh, zoni ta' eh, esklużjoni għal dawn il-parki u kienu kol jirregolaw il-proċediment sħiħ li kellu jiġi segwi sabiex ikun jinħolqu dawn il-parki ta' turbini tarrif Extremadura. La darba li rċevejna dan il-rapport bħala eh, eh, eh, il-Komissjoni un bat batnijaw koll dan il-Komitat, aħna kontatjajna l-autoritajiet Spanjoli permezz ta' applikazzjoni digitali msejħa EU Pilot biex nitolbu informazzjoni dwar dan il-rapport li konna irċevejna mill-petizjonanti u dak li kienu qed jirrapportaw dan il-kas permezz dan l-iskambju ta' informazzjoni aħna provajna eh, nitolbu lill awtoritajiet eh, volontarjament iwaqfu dan l-iżvilupp wara l-informazzjoni li rċevejna minnant l-autoritajiet spanjoli u anki fid-dawl ta' l informazzjoni li aħna konna rċevejna minnant il-petizjonanti u dak li rapportaw il-kas, l-ewwel Eh, l-analiżi preliminari waslitna l-konklużjoni illi dan kien pjan jew proġett illi kien eh, inkluż fid-direttiva tal-2001 u U eh, għalek il-Kommissjoni id-deċidiet li tibda proċediment ta' ksur u eh, batet itra eh, f'April tal-2013 f'din il litra tal-tlabna l-autoritajiet spanjoli biex jibatu il-kommenti tagħhom l-Kummissjoni dana frabta ma l-fatti li kienu eh, msemmija ġifiri ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea illi il-Kommissjoni kienet identifikat fl-analizi preliminari li kienet għamlet fit tweġiba li batu l-autoritajiet spanjoli għalu li eh, eh, dan il-pjan li kellhom għal park ta' turbini ma kienx jaqaf l-ambitu ta' direttiva ta' l-evalwazzjoni strateġika ta' pjanijiet. Għallix l-artiklu 2 ta' din id-direttiva 2001-42 kienu jgħidu li mumma il-pjanijiet u l-programmi li kellhom ikunu sottomessi għall evalwazzjoni strateġika u b'mod konkret dan l-artiklu 2 joħloq żewġ kondizzjonijiet li huma kumulattivi ġifiri iridu it-tnejn ikunu sodisfatti sabiex pjan jew programm irid ikun sottomess għal evalwazzjoni strateġika fir-rigward tal-effett tagħha fuq l-ambjent. L-ewwel ta' dawn il-żewġ kondizzjonijiet hija li huma pjanijiet u programmi li l-izvilup tagħhom jew l-adozzjoni tagħhom taqa' fuq awtorità nazzjonali, reġjonali jew nazzjonali u oħra, kondizjoni oħra li dan irid jisir permezz ta' dispożizzjonijiet legali, regolamentari jew amministrattivi. Issa f'dan il-każ l-awtoritajiet Spanjoli Eh, għalu illi memx l-orma eh, standard leġislativa jew leġislativa jew regolamentarja li titlop jew timponi l-ħtieġa illi jinħolloq jew li jsir pjan għal dan il-park ta' turbina fuq livell reġjonali waqas nazzjonali Fil-fatt fi Spanja kif għal il-petizzjonant stess jeżistu eluf ta' dawn il-turbini tarri għalla volja memx pjan nazzjonali għalihom u il-komunitajiet autonomi għandhom eh, għandhom pjan ta' dan it-tip. Għalek l-autoritajiet ta' Ekstremadura għallu illi setaw jagħtu permess għal ħolqien ta' dawn il-parki ta' turbini permezz ta' leġislazzjoni nazzjonali li hija fis seħ u eh, l-autoritajiet ta' Ekstremadura għal ukoll li eh, l-adozzjoni ta' dawn il-dekreti kien ifisser Eh, deċiżjoni ta' politika ekonomika u taqa fil-kompetenzi tagħhom għal daqstan tal-ix taqa fil-kompetenza tal-kappa tal-fiskalità u parti mill-flus illi kienu se jiġġeneraw dawn lil da kien se jispiċċa fil-budget ta' dura li huwa post rurali m'hemmx industrija kbira hemmhekk u għalhekk dan il-pjan huma Eh, ħassew li l-liħ u l-ġit li kien se jinħoloq permezz ta' dan il-park kien se jerġa' jkun investit f'Extremadura. dawn huma possibilitajiet illi għandhom l-autoritajiet nazzjonali illi eh, ma jikostitwux eh, ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. U rajna li dan ma kienx pjan illi Eh, inħoloq permezz ta' eh, eh, pjanijiet leġislattivi u amministrattivi jew legali. L-autoritajiet Spanjoli għallu illi rridu illi posponu dan il- il-pjan għaliex il-pozizjoni ekonomika fi Spanja kienet imbidlet għaliex il-pjan kien ġi propost meta l-enerġija rinnovabli kienet is-sussidjata u wara l-kriżi finanzjarja li laqtet il-Spanja b'mod drammatiku ħafna, eh, din iċ-ċirkostanza imbidlet u l sussidji fuq eh, eh, l-attivitajiet ta' dan it-tip waqfu Għalhekk bħala konsegwenza ta' dan l-interess naqas fil eh, dan il-proġett u l-autoritajiet ta' Ekstremadura għalu illi kienu lesti u koll li jipposponu dan il-pjan u eh, għallu l kommissjoni li dan il-pjan eh, kienċi post-post u għalek il-kommissjoni jiset illi dan il-kas seta jenala u eksar. Muchas gracias, Signor presidente. I thank you very much. And now... Iva, grazzi ħafna, melissa nistaniħu l-membri. Jak stawal. Grazzi, Signor President. Ħadt l-impressjoni li smajna żewġ prezentazzjonijiet kontradittorji. Il-petizzjonant jgħat jakkuża l-autoritajiet nazzjonali lokali kif ukoll il-Kummissjoni li mhux jagħmlu xogħol mhux qed jipprovdu biżejjed informazzjoni. Issa smajna minnaħa tal-Kummissjoni illi il xogħol saru tlesta. Għaldastant, forsi l-informazzjoni tajjeb li nadduwa sabiex il petizjonanti kollu tarif kollu illi jista' jippermetti l petizjonanti jifhem aħjar il-ħidma illi saret f'dan il-park eoliku issa fl ħart il preżentazzjoni tal-Kummissjoni smajna illi nbidlu l-pjanijiet u qegħdin naraw żviluppi kompletament differenti. Ma nafx kif għandna nimxu għalix. dan l-ment dux iżjed validu għaliex il-proġett oriġinali dux. fil-post għadastant, minnaħal l-oħra smajna li ma kienx hemm ebda analiżi ta' impatt tajba ma kienx hemm analiżi strateġika iżda smajni l awtoritajiet għamlu botu ukoll il kommissjoni. Ma nafx, ma nafx għandna nagħmlu. Isn't it wonderful that we're all human, even yeah. you, Jarek? Anki inti Jare, kum'an man, xi ġmiel. Dawn huma kwistjonijiet delikati, s-sur Terika Bra. Thank you, Chair. I'm also confused. Signor President, jena u koll konfus, nishti inkun naf, per eżempju, din l-Associazzjoni tal-Patrimonju Naturali u Kulturali ta' Estremadura, din hija organizzazzjoni pubblika, privata, qegħdin jitkellmu f'isem xi gvern nazzjonali jew reġjonali u nkella f'isem xi organizzazzjoni privata. No, it, uh, it, it's private citizens. Private ċittadini privati eh, miġbura fl-imkien bl-interess li ħarsu il-wirt tal-Estremadura. Le, għaliex l-isem huwa għadastant kbir eh, importanti għal organizzazzjoni privata u għakam xejn strampo. Jina u koll għandi isem tal-waħx. Ma importax, ma importax. il-Kommissjoni għalet xi ħaġa illi ma konvinċitnix, ġifiri li l-kriżi ekonomika propun waslet għal bidla tal-politika fuq l-enerġija rinnovabbli. Mhux eżatt, din il-bidla saret wara l-2012. Wara l-2012 il-krizi kienet hemm ma kienetx enormi, il-vera krizi kienet l-2008, 9, 10. Umbat il-gvern soċjalist f'Ispanja kien jgħat eh, jappoġġa l-enerġija rinnovabbli. U kien hemm ħafna investiment lejn rinnovabbli dan inbidel bi problemi legali għal min kien investa u min kien ħaxi garanziji l-investimenti tagħhom u għadastant din hija stramba kemm xejn. Itħassib prinċipali tiegħi madana kollu. Għaliex jidher dak li hemm pjanat dura m'għandux l-appoġġ ta' evalwazzjoni teknika għanna nisqu illi din l-evalwazzjoni teħtieġ issir jekk m'hemmx evalwazzjoni dinja kwistjoni teknika. Minn dak il-lat nitlob illi l-petizzjoni tibqa' miftuħa sabiex niksbu tal-inqas evalwazzjoni. U bat nippruvaw niċċaraw affarijiet differenti tal-inqas din hemm evalwazzjoni teknika jew l-inqas din hija importanti. Minn dak il-lat nitlob Għalla stant li l-petizzjoni titħalla miftuħa gra. Yes, uh, and... Iva, Iva, anki jiena naħseb illi dinja xaġa pjuttost delikata. Uh, dak li huwa ċar huwa li uh, l-Ombudsman Spanjol ikkonkluda li proġetti tal- l-irtizet tar-riħ kellhom ikunu sottomessi għall-SCA u dana ma sarx. Hemm tweġiba tal-Kummissjoni tal-2012 u l-2013 fejn il-Kummissjoni tajt illi Spanja ma rispettax l-obbligi tagħha illi emanu mid-direttiva u għalek huma batu isma ta' notifik, itra ta' notifika formali l-Ispanja f'April tal-2013. Imma m'għandix iktar informazzjoni minn hekk, għalhekk jiena naħseb illi l-petizzjoni għandna nħalluha miftuħa u nittolbu lill-Kummissjoni biex ittina informazzjoni aġġornata tajdinna xwieġbu l-autoritajiet Spanjoli fl-2013 u wara għaliex naħseb illi eh, kien hemm ħafna skambji ta', it itri u ingħatat ħafna informazzjoni. U jiena hekk naħseb illi għandna nagħmlu taqblu tajjeb. Issa nerġa' nagħti l mikrofonu l eh, rappresentant tal-petizzjonanti, Iva, kien hemm tweġiba oħra mill-Kummissjoni fejn huma qegħdin eh, jappoġġaw l-argumenti imresqa mill-gvern Spanjol. U dana eh, eh, jispjega l-fejn ħafna minna aħna konfużi għaliex l-argumenti illi ta' il-gvern Spanjol li aċċettatom il-Kommissjoni u għalli qegħdin jaħbu l-affarijiet qed jitkellmu dwar id dekreti li ġew adottati li hemm pjan li m'hemmx pjan qegħdin ifixklu jħawdu l-affarijiet u għalhekk qegħdin jagħmlu hekk biex iħawdu l-imħuħ tan-nies sabiex ħadd ma jifhem xejn. Imma dak li joħroġ ċar huwa li din ehm, l-evalwazzjoni ambientali strateġika ma sarieċi hija meħtieġa mill-liġi komunitarja u anki mill-konvenzjoni ARUS. U din l-evalwazzjoni ma sarieċ. Għalhekk is-sitwazzjoni hija ċara l-petizzjoni għandha tintlaqa u l-gvern ta' Spanja irrid jgħid lill gvern ta' Extremadura illi din l avalwazzjoni ambjentali strateġika trid issir għaliex hawnhekk l-affarijiet qegħdin jitħawdu apposta. Iva, grazzi ħafna għal dik l-informazzjoni stenna da' xej. Iva, dak li aħna qegħdin nitolbu lill-Kummissjoni tagħmel huwa illi dil problema uh, issolvija bil-miktub, irridu naraw l-affarijiet bil-miktub għaliex li wieħed jisma biss e, għawis għatwis dettalji u e, sfortunatament ħafna membri neqsin illum. Għalhekk jekk joġobkom tuna pakket sħiħ ta' formazzjoni aġġornata. L-aħħar punt, Iva, Ħaġa oħra li semmit il-Kummissjoni Ewropea issa hija li dan kollu m'għadux validu għaliex il-politika nbidlet u m'għadhomx jagħtu sussidja għall-enerġija tar-riħ fi Spanja imma il-fattu illi dawn l-irtizet tar-riħ qed ikunu eh, approvati issa f'Ekstremadura għalhekk l-affarijiet mhumiex obsoleti, mhux tal-li pjan, imma l-irtizet tal riħ f'Ekstremadura li qegħdin ikunu approvati bħalissa mingħajr l-SCA, l-Evalwazzjoni Ambjentali Strateġika. Dana eh, eh, jurri ifisser illi iktar u iktar bir-raġun għalfejn għanna nżommu l-petizzjoni miftuħa u nitolbu informazzjoni aktar dettaljata minnant il-Kummissjoni Ewropea. Tajjeb. Iva, anki dil kwistjoni tal-evalwazzjoni strateġika ambjentali, Iva, nitolbuha wkoll fl-ittra li se nagħmlu ta' talba lill kummissjoni Issa, il-punt 18, petizzjoni numru 1056 tal-2013 ta' Kevin Corcoran, Irlandiż dwar il-kostruzzjoni ta' turbini eoliċi f'County Cork fl-Irlanda. Il-petizzjonant taw. Għawessur Korkaran għawnek u jena issa senat il-mikrofonu lilu. Ħames minuti mandek xiktar minnek. Signora President, membri ta' dan il-Komitat, grazzi. Il-zona hija foresta eh, fil-li fil-Country Cork u eh, hija parti żgħira li baqgħet mill dawn il-foresti il alluvjali li darba l-Irlanda kienet eh, miksija bihom huwa l-aħħar biċċa ta' foresta ta' dan it-tip li hija imtatta u huwa sit SAC li huwa mħares taħt id-direttiva tal-Habitats Ewropea 9243. Eh, il-boskijiet illi jinaqdu mal-xmajjar li u tun, unbat dan il-xmajjar jinqasmu u eh, juħol u gżira, xittib ta' gżira illi eh, teżisti fost ħafna nixxijat zar Għalhekk issa din iż-żona tiddependi b'jekk t teżisti skont il-ġestjoni ta' dan il-territorju. F'dawn l-aħħar snin l idrologija ta' xmara tun li qiegħda jgħat jidħol fil-ġera eh, sejjer eh, qed tonqos ħafna u dana propju minħabba dak li qed jiġri il fuq mill-foresta u dan fisser illi il-xmarra tun issa edha f'kanal wieħed tal-foresta biss edin jaqaw ħafna siġar, ħafna dizintegrazzjoni fil-waqt illi ħafna mill-kanali qegħdin eh, jinalqu u anki jinxfu. Issa kumpanija ta' dawn il-turbini tar-riħ talbet permess illi tibni proġett kbir ftit il-fuq minn din il-foresta. Imma jekk aħna jekk jinal il-proġett il jinqasam post eh, kumpaniji żgħar separati dan qed jiġu ikunu eh, qed eh, ikunu evalwati fuq il-meriti tagħhom individwali u l-impatt kumulattiv mhux qed jitqies. Dawn il-turbini se jitpoġġew fil- f'żoni illi sissa inżammu propju intatti. U eh, normalment hemmhekk ikun hemm strutturi illi jilqaw kontra l-arar imma dak li jridu joħolqu dawn il-parki il, il għalu illi dan ix-xogħol jista' jsir minn mekkaniżmi artifiċjali. Imma dawn eh, dak li qegħdin jgħidu eh, jidher li jissodisfa eh, jew forsi jaħrab minn rekwiżiti tad-direttiva u għalhekk qed ikunu aċċettati mill-awtoritajiet. Issa, il- ħafna habitat eh, habitats tal-annimali se jintlaqtu ħażin u iż-żieda ta' arar ehm, li, li jisseħħu f'daqqa eh, se tkompli teddet l-eżistenza tal-habitats ta' dawn l-annimali. Aħna għamilna ħafna appelli, imma l-appelli ma ta' kasom ħadd u jiena ressaqt il-kas il, Eh, l-autorità tal-ġestjoni u għat illi din id-direttiva tal-habitats biex qed tkun implementata kif imiss. Issa peress li rnexxili nressaq din il-petizzjoni hawnhekk f'dan il-kumitat l-awtoritajiet qegħdin jitħarku imma naħseb illi tweġiba tagħhom hija sempliċement bżar flajnejn. Għalhekk biex nikkonkludi, qed nara illi ma qed issir ebda sports sabiex din il-foresta ma tinqereġ u dan imur kontra l-artiklu 6 paragrafu 2 m'hemmx prassi tajbin kredibbli għal ġestjoni tajba tal-ilma U dan u allura huwa ksur tal-artiklu 6-3 jiena nappella lil dan il-komitat biex iqis b'attenzjoni il-petizzjoni tiegħi hija petizzjoni serja ħafna għaliex jiena hawnhekk mhux biss qed nipprova nħares il-gera imma qed inħares l-integrità tad-direttivi tal-habitat kif huma applikati f'pajjiżi. Grazzi. Very much, Mr. Giurasti. Grazzi ħafna. Le, għara, ħanerġa għamil kif għamilt qabel, il-rappresentant tal-Kommissjoni, Sir Michael O'Brien, ek joġbok. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi u koll l-Sur Corcoran għal-prezentazzjoni tijaw għalix spieganna l-affarijiet kif inuma. Sfortunatament il-kollega tijaj Antoinette Long, li responsabli għal dan id-dossier, korriet u ma setax għawnek hawnhekk illum. Aħna nafu illi din hija żona importanti ħafna għal biodiversità fl-Ewropa u hija għalhekk imsemmija taħt id-direttiva tal-Habitats il-żona saret ilha ħafna ħsara fl-modi imma dana qed nitkellmu dwar ħsara li saret fil-snin 50 minħabba skema idroelettriku illi twaqqaf u illi eret ħafna minn territorju. Imma xorta tanda valur ta' konservazzjoni qawwi fuq livell Ewropew u jrid ikun ġestit, restaurat u mħares. Mela din tresqet l-ewwel darba din il-petizzjoni eh, il-petizzjonant u kol kiteb l-Kommissjoni waħna din il Is-sitwazzjoni ħadnija b-serjeta ħafna u għajimna dan il-kas mal-autoritajiet irlandiżi. Kenna il-petizzjoni waslet inna fl-2014 illi eh, ħarset fil-kwistjonijiet ehm, ta' sustanza bar il-ġestjoni, il-protezzjoni, l autorita lokali, il-pjan għall izvilup tal-konteja, eccetera. U użajna provi kollha li aħna kenna għabbazi ta' dan il-proġett u sar ħafna progress. Ovvjament il-kwestjoni tal-ġestjoni huwa essenzjali għal mod kif dan, dan il-territorju se jitħares u għaddej diskussjoni mal autoritajiet irlandiżi u nittama li sur Corcoran se jaqbel illi IVA issa jisiru eh, pass il qoddim u se jkun hemm dan il-pjan biex jindirizza dawn il-problemi idroloġiċi illi huma importanti imma l-perspettiva titkun sħiħa, titkun integrata dak li għandu x'jaqsam mal ġestjoni tal-ilma, ġestjoni tal-arar u anki Eh, leġislazzjoni oħra, jiġifier dan ix-xogħol għaddej qed issir u dan huwa riżultat pożittiv frabta ma' din il-petizzjoni u l-investigazzjoni tal-Kummissjoni. L-autoritajiet irlandiżi għal ukoll illi il-pjan ta' svilupp tal-kontea iqis ukoll u jirrispetta ir-rekwiżiti tad direttiva tal-habitats dak li għandu x'jaqsam pereżempju l-ħtieġa għal evalwazzjoni xierqa il-kwistjoni ta' sviluppi il-fuq minn din il-foresta u l-svilupp ta' eh, dan ir-razzett tar-riħ hija xi ħaġa illi hija suġġetta għal proċess tal-pjanar li għaddej bħalissa fl-Irlanda. Meta ikun hemm xi riskju għal xi żona ta' natura 2000 trid issir evalwazzjoni xierqa u r-riskju li tiġi evalwat u indirizzat. Dan sar u jinvolvi wkoll Eh, espert idroloġiku imma jiena ħadd nota ta' dak li qal is-Sur Corcoran illum fuq eh, dawn eh, l-iżviluppi iż-żar illi individwalment ma, ma jirrappreżentawx riskju imma kumulattivament iva u għalhekk forsi rridu nidħlu naqra aktar fid-dettall f'dil kwistjoni. Din l-istorja għadha d-dejja u eh, hija suġġetta għall-appell fis-sistema Irlandiża, ġifieri il-proċess to vot qed jiġi segwit u sakemm dan ikun qed isir aħna ma nħossux li għandna nintervjenu aktar, nistgħu forsi nitolbu aktar kjarifika. Imma jekk ikun hemm xi aspetti oħra illi feġġu affarijiet illi aħna għadna ma koprejnihomx imma hemm il-provi illi hemm nuqqas ta' konformità, Eh, mela lura aħna mbagħad iva eh, nerġaw nikkuntattjaw l-awtoritajiet Irlandiżi. Irrid ngħidlek ukoll illi għaddej eh, għaddejjin diskussjonijiet mal-Gvern Irlandiż frabta mal designazzjoni u l-ħolqin ta' miżuri ta' konservazzjoni u hemm proċedura fuq dan. Jiġifieri din is-sitwazzjoni aħna qegħdin noħduha bis-serjetà u jekk ikun hemm xi affarijiet oħra illi ifeġġu aħna lesti ovvjament illi ninvestigaw. Grazzi ħafna. Mela, issa fl-aħħar ħalli nagħti l-mikrofonu lil eh, Sur Jurasti. Grazzi ħafna. Jiena hawnhekk irrid ngħid illi il-grupp tiegħi jappoġġa l sur Korkoran u rrid nagħmlu wkoll għannom tal-kollega tiegħi tas Sinfen Riada illi ma setax tibqa' hawnhekk. Aħna qed nitkellmu hawnhekk dwar petizzjoni rilevanti u meħtieġa qed nitkellmu dwar eh, foresta alluvjali illi eh, għandha tkun imħarsa. Kif qal il-petizzjonant stess, dan huwa eh, post uniku fil-Europa. Sfortunatament, l-lum dan it-territorju huwa meddet minkejja l fat li huwa mħares mid-direttiva tal-Habitats li eh, fil-fema tagħna laqas qed tiġi implementata bisħieħ fl-Irlanda sur Korkoran Eh, spiega xinu ma t-teddidiet illi fuq dan il-territorju il-grupp tana jishti eh, jitlop illi dan il-komitat iżom il-petizjoni miftuħa u nishti nitlop l-Komissjoni Ewropea biex tqis il-paragrafi 2 u 3 tal-artiklu 6 ta' direttiva dwar il-habitats illi jgħid illi hemm bżonn illi jsir da kollu li hemm bżonn sabiex jitħarsu dawn il żoni naturali. U naħseb tkun ħaġa tajba wkoll illi dan il- uh, kumitat jibad dan id-dossier l kumitat MV. Il-Kommissjoni Ewropea għalet b'ximot illi għad baqa xogħol xisir hemm informazzjoni li trid tinġabar u forsi wkoll investigazzjonijiet li jridu jsiru. Għalhekk aħna nitolbu illi din il-petizzjoni tibqa' miftuħa naħseb li dan huwa spazju territorju speċjali ħafna u kull nitfa ta' dubju illi ikonna naħseb illi għandu iġalna ninsistu illi dan id-dossier jinżam miftuħ. Thank you, Madam Larek, Iva, grazzi, Signora President. Bla dubju rridu nħalluha miftuħa din il-petizzjoni. Eh, dak li qaltilna l-Kommissjoni ħedġiġna ħafna. Jider illi qed isir xi ftit progress imma xorta waħda hemm bżonn ta' evalwazzjoni fuq sma differenti din l-evalwazzjoni hija meħtieġa u sakemm eh, ix-xogħol ikun eh, spiċċa għandna nżommu għajnejna fuq din il-petizzjoni għal daqstant inħallhom miftuħa. Iva, grazzi ħafna, Suriteri Kabras. Iva, grazzi. Wara dak kollu li ntqal, jien issa li l-film żewġ affarijiet. Sar progress, u dan id-dibattitu għadu għaddej flimkien u koll li il-fat li hemm bżon ta' evalwazzjoni xirqa jekk aħna dawn niġbrom flimkien iwassalni għal konklużjoni illi din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa. Ħaġa ċara din li għanna namlu hekk. Grazzi. Eleonora. Iva, grazzi Jiena u koll naqbel li għanna nħallu petizzjoni miftuħa għaliex eh, waħda mill-istrateġiji illi tintuża għal dawn il-proġetti kbar hija illi jinqasmu f'partijiet żgħar sabiex eh, jgħaddu minn taħt ir-radar biex ngħidlek u jiġu approvati iktar faċilment. Għalhekk eh, naħseb illi dan huwa każ illi għandna nżommuh miftuħ u inkomplu nevalwaw dawn huma strateġiji li ma jistawx na nistawx naċċettaw mod partikolari meta jkun hemm um, territorji ta' dan it-tip ta' dan il-preġu li aħna b'kull mod possibbli għandna nħarsuhom. Now, Mr. Mr. Conqueran. Sir Concoran, tikkonkludi. Iva jena ħadd gost nisma dak l-appoċ għaliex Jiena bħala individwu li niprofa eh, nara li sir ftit progress ma kienieċ ħaġa faċli ftit qabel ma tlaqt mill-Irlanda fuq kont fuq l-ajruplan jiena rajt eh, biċċa bicċa makkinarju enormi fix mara eh, eh, ifarrak u jagħmel il-ħsara u ma stajt nikkontattja lil ħadd. Għallek meta wieħed jipprova uh, jikkontattja l-awtoritajiet, alla birek ħadd ma jkun hemm ma nafx dan isir x'apposta. Eh, jew forsi jkun hemm xi raġunijiet burokratiċi ma jiena wis nibża li jekk din il-petizzjoni tingħalaq jiena se nerġa' niġi minn hawn sena sentejn oħra eh, nokor bilkom biex tejnuni sabiex inħares dan it-teżor Ewropew. President, skużani, jiena nkun verament nixtieq nkun naf min eh, minn ikunu l-petizzjonanti, inti ċittadin Inti ċittadin privatu ġejt hawnhekk waħdek, waħdek ma ġaħat jaqbes għalik ħadd jgħinek ġejt waħdek ħaġa ta' straordinarja din, iva jina rrit nispjega illi din il-foresta qabel ma inqerdet minn diga eh, kienet foresta ta' ħafna eluf ta' ettari u eh, il-nisi eh, u l-familjari tijaj, il-familja ta' ommi kienu jiexu fil-foresta ma tkeċċew u eh, intbatu jgħixu band oħra. U jiena dak li naf dwar il-foresta tal-limtu minn Antommi u n-nanniet tiegħi. U jiena mort l-università biex nifhem iktar dwar il-foresta l-aħħar 35 sena inni nissilet sabiex dan ikun imħares u jiena nħosni verament onorat illi kelli l-opportunità li niġi nkellimkom illum għal-nom ta' nisi u nitlobkom, jekk joġobkom, għenumni biex inħares l-integrità tal-direttiva dwar il-habitats u jina kontent li nista nitlaq minn hawnhekk u ngħid eh, jalla tkompli d-demokrazija u eh, nixtieq kull ġid lill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Iva, grazzi ħafna. Iva, din hija propju situazzjoni ideali ta' kif wieħed jalaq petizzjoni li l-koll naqblu, l-koll bilna li din il-petizzjoni għanna nħalluha miftuħa u nitolbu l kummissjoni biex tkompli t mal autoritajiet irlandiżi u li eventualment tiġi lura hawnhekk b'evalwazzjoni sħiħa ta' dak li huwa għaddej u jiena nixtieq ukoll illi nimponi skadenza forsi m'għandix ngħid minn hawn tnax-il xahar ieħor, imma forsi qabel is-sajf fir-rebbija sabiex intom ikolkom biżejjed ħin għax jiena ma rridx impoġġikom taħt pressjoni imma fl-istess ħin laqas ma rrid illi ndumu nistennew wisq u għanna nixtiequ li dak li tiskopru tikbuwulna u t bil-miktub, jekk kienu possibli u naħseb li huwa possibli. Grazzi ħafna u nawgurale kull eh, il-vjaċċi tajjeb lura. Issa, Jekk tippermettili nixtieq intik ukoll parir. Ħanajdlek x'għandek taqrem ktieb verament tajjeb. Eh, u jismu l qui plante des arbres, ir-raġel illi ħawwel is-siġar inkiteb fil-ħamsinijiet minn kittieb Franċiż tajjeb ħafna u inti qed tfakkarni propju fih. Mela mur lura fil-foresta u eh, blizbaħ xewqat minna ħatana. and colleagues. Kollegi. U bekk. Nan u l-ħidma tal-lum. Xieħut minkom. Kontu ħerqana li tkunu għawek għal-ħin kollu, nasab. Aħna irna xilna nibqaw ħajjin mid-disa ta' filodu sissa. Issa darba li ġej li niltaqaw, se jkun f'Ottubru. Fl-10 ta' Ottubru xahar ieħor. Komplu l-ħidma tagħkom narakom il-ġimgħa fi Strasburg.